daret mill-missjoni ta' osservazzjoni ħajt ħatkun ħidma importanti ħafna u bażi eċċellenti għal ħidma addizzjonali tagħna. Grazzi għal dan u grazzi għal dan id-dibattitu li ħajatina wkoll linja gwida għal ħidma li ħankunu qegħdin inwettqu. Grazzi.